li mhux biss dawn l mezzuri ma jistgħux jiġu applikati huma provokazzjoni għas soċjetà aħna ma nistgħux nippermettu li dawn il-miżuri jisiru realtà. Eh, Podjekovat pani komissasse že tady s nami. Grazzi, ħafna nixtieq nirringrazzja lill kummissarju tal baqgħet Mana sa anka daqstantart fil-għaxija nixtieq nirringrazzja lill interpreti kollha tal-li damu ftit iktar ukoll u nixtieq nħabbar Li se nerġgħu niftħu l-laqgħa tagħna għada il-ħamis 2 ta' jannar u nibdew fid-disa ta' filgħodu sas-satej wara nofsinhar u l-programm tagħna huwa eh, fuq l-aġenda li hija disponibbli fuq is-sit elettroniku nagħlqu il-laqgħa tagħna il-allum. Grazzi.